Eh, se jkun eh, publikat fil-minuti u l-iskadenza ta' tliet xhur sabiex il-Parlament joġġezzjona jekk jixtieq joġġezzjona tibda tot minada. Issa nibdew il-dibattitu fuq l-interpellazzi maġġuri skont l-artiklu 130 b tar-regoli ta' proċedura u d-diskussjonijiet tagħna tal-lum huma dwar l-isforzi